għatel bastiment tal-gwerra. Non mi pare un punto ma jidirlix dan huwa punt fuq l-aġenda skont ir-regolament imorru għal votazzjonijiet mela issa fuq proposta ta' riżoluzzjoni komuni tal-PPE, tal-SND u tal-ALDE, tal-UGL kif kol il-partit tal-ħodor u paragrafu 6 emenda 18 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Voto. E votazzjoni maluqa. Mela maddeċ. Issa immorru għal test oriġinali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-voto è... Votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Issa immorru għal paragrafu 7, 7, test oriġinali favur, kontra. Astenzjonijiet, għadda. Issa paragrafu 9 emenda 3 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Issa test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. it test approvat Paragrafu 11, test oriġinali b'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda, t-tini parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. It-test ġa approvat. Issa wara l-paragrafu 11, emenda 13, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Il-test maddiċ. Emenda 14 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-test maddiċ. Paragrafu 12, emenda 4, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 13, emenda 16, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Il-test maddiex. Amenda 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. it test maddiex. Paragrafu 17, test oriġinali b'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet? Għadda, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Test approvat wara l-paragrafu 18, emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Test maddiex emenda 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa Il-test maddiex. Issa, test oriġinali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-test għadda. Wara l-paragrafu 20, emenda 20, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Il-test m'għaddiex. Emenda 11 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-test m'għaddiex. Emenda 10 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test mantix. Wara paragrafu 21 emenda disa' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test mantix. Issa test oriġinali, paragrafu 23, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Paragrafu 24 pres oriġinali sux partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. għadda. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 25 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa, it-test għadda tieni parti favur kontra, astenzjonijiet għadda. Paragrafu 27 test oriġinali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test għadda. Paragrafu 28 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet għadda tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa test approvat. Paragrafu 31 test oriġinali f'żewġ partit l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet. It-test għadda tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni magħluqa, it-test għadda. Paragrafu 32 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda t-tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda. Wara l-paragrafu 35 emenda 15 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test maddiex emenda 17 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa, it-test m'għaddiex. Premessa B, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għadda, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Premessa wieħed test oriġinali f'tliet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. it-test għadda t-tieni parti Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Voto chiuso. Votazzjoni magħluqa. Il-test għadda t-tielet parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Premessa Emma, test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Premessa N emenda wieħed u ħamsa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. it-test maddiex. Emenda sitta favur kontra astenzjonijiet maddiex. Emenda Tnejn tal-premessa P favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Issa test oriġinali tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda tielet parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa wara il-premessa P emenda seba' Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-test maddiex. Issa r-riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Il-proposta ta' riżoluzzjoni komuni approvata bil-516 favur. Mija 33 kontra u 50 illi astjanu.